Il-minuti għalek jiġu adottati. Fil-laqa ta' 17 ta' settembru, il-Kumitat tal-Kwistjonijiet Legali verifika l-kredenzjali ta' membri ġodda. Is-Sur Injaki Ireza Balbieta Fernandez li ħolfet mill-Lulju eh, 2013 is-sur Helvik u s-sur Silagi li jidħlu fis-seħ mill-4 ta' Settembru u anke Sinjura Martina Mikkels li jidħol fis-seħ mill-5 ta' Settembru. Nipproponi li aħna nikkonfermaw dawn il-membri li daħlu f'din il-fxolom issa.